relazzjoniet EU-Kuba fisem il-Sinjura Mogherini eh, il-Komissarju Hahn. Grazie, President. Membri onorevoli, mill-bidu mil net tal mantat il-titjib ta' relazzjoniet mal-Amerika Latina kien, kienet priorità il-summit EU Selak eh, saħa fuq il-natura strategika tal-partnership tana e bazata fuq valuri maqsumin u soluzzjonijiet konġunti għal l-isfidi globali. L-insaħħu il rabtiet mal-Kuba kien kapitolu importanti ta' din l-istrateġija aktar wisa. Xieħut mill-problemi li kienem fil-politika globali edin jinbidlu u kultant aħna nkunu konċentrati ħafna u ma nindunawx illi jem bidliet. Ma nistawx nitilfu l-opportunitajiet illi edin jaffaċaw eh, u ma nistawx aħna nħallu fidejn ħattijħor biex jagħmel l-istorja. Rridu niżguraw illi il rizultati jirriflettu l opinjoni tagħna l-prijoritajiet tagħna f'dawn l-aħħar xhur il-rappreżentant Oli impenjat ruħa fin-naħa tal-Kuba. Waqt il-summit tal-2015 EU selak u anki mal Ministru tal-Affarijiet Barranin fil-Kuba kif ukoll mal-Prim Ministru Castro kif ukoll il-Ministri tal-Ekonomija Kummerċ eh, eh, f'April kellna żjara ta' Ministru Rodriguez biex insaħħu dialogu formali u fl-aħħar fil-marġini tal-summit EU ċelak kien hemm ukoll laqa bilaterali. Fl-2014 ta' frar l-Unjoni Ewropea approvat id-direttivi il-PDCA mal-Kuba. U dan assajati għafas għal dialogu kostanti u kooperazzjoni bejn Kuba u l-Unjoni Ewropea. id deċizjoni ġiet wara riflessjoni twila kemm fil-Kunsill u e, ħadet nota illi, e, e, illi kien imbeda diġa proċess taħt il-President Castro. L-istati membri u koll zidu il-impen bilaterali mal-Kuba kien importanti li nsaħħu l-approċ tagħna biex nkunu nistgħu nipromuovu l-għaniet tal-Unjoni Ewropea fi relazzjonijiet mal-Kuba. Riformi, promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u titjib tal-ħajja ta' ċittadini. Se jkun hemm kapitoli fuq dialogu politiku kooperazzjoni. Il-negozjati bdew f'April fl-2014, u mbagħad f'Awissu u mbagħad f'Marzu tal-2015 Il-Signora Mogherini u kol ta' tiktar impetu għal proċess. F'Ġunju, il-negozjaturi reġaw intaqaw għal raba darba fi Brussel, diskussjonijiet kienu f'atmosfera kostruttiva. E, kien hemm progressi sostanzjali, speċjalment fuq il-kooperazzjoni u fil- policy u anki fuq il-pali fuq ċerti kapitoli li huma avanzati ħafna u nistgħu nagħlquhom. Fuq il-dialogu politiku kien hemm progress anki in-negozjaturi għamlu skambju produttiv ta' opinjonijiet u il-pożizzjonijiet ġew żviluppati u kjarifikati aħjar din id-diskussjoni se tippermetti preparazzjoni fil-font tan negozjati fuq it-test propost fir-round li mis f'Settembru li ġej. Intkom tifmu illi ħaġa sabiħa illi sur Rodriguez eh, jishtiq jaċċelera u jala il-negozjati. Dana se jkun għal beneficju reċiproku ta' żewġ naħat. Il-progress li sarf dan ir-round juri l-impen ta' żewġ naħat biex insaħħu relazzjonijiet reċiproki. Kien hemm progress ukoll fa' qasam illi se jkun fil- eh, li huwa ewlieni għal relazzjonijiet il-drittijiet fondamentali u l libertajiet fondamentali. Ġi propost f'Marzu għal Ministru Rodriguez biex ikun hemm dialogu u dedikat fuq id-drittijiet tal-bniedem. Waqt id-dialogu politiku fi Brussell intlaħaq ftejn biex nibdew konsultazzjonijiet fuq il-fiss fuq li fissar tal-dialogu ta' drittijiet tal-bniedem l-ewwel sessjoni Eh, laqa eh, preparatorja u kostruttiva kienet fil-5 ta' ġunju. U fisser anki kienem anki il-rappresentant ta' drittijiet tal-bnidem Stavros Lambrinidis. U dana eh, dialogu importanti qabel ma jenal il-negozjati PDCA u il-parametri ta' dialogu se jkunu stabiliti fil-qasa, fil-qafas tal-ftejm ġenerali. E dialogu se jagħtina l-opportunità biex intejbu e-, il-kompressjoni il, il reċiproka fuq id-dritti tal minem jiskambjaw l-aħjar prassi u jiprova anki jidentifika oqsma potenzjali ta' kooperazzjoni bejn żewġ pajjiżi. Tati anki pjattaforma biex nitkellmu fuq sviluppi u anki fejn ikun hemm bżonn biex nirsolvu uh, tassib fuq każijiet individwali. Dan id-dialogu se jagħti feedback u u jisaħħaħ id-dialogu politiku anki. Allora, President, membri onorevoli, fid-dawl ta' dan l-impenn pozittiv kien ta' dizappunt illi smajna fuq l-inċidenti ta' Navana, ta' Havana, fejn kienem violenza u ħafna arresti fil-weekend li għadda. Ma nistawx, ma mrebda raġuni li nillimitaw l-espressjoni publika pubblika u l-użu tal-violenza tal-protestanti mhuwiex aċċettabbli. Dawk illi għamlu użu eċċessiv tal-autorità għandhom jiġu disciplinati. L-autoritajiet kubani għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex isewwu din il- situazzjoni u nitolbuhom eh, li permettu kull forma ta' espressjoni. Waqt il mal ma' l-autoritajiet tal-Kubani, tal eh, eh, l-HRVP u koll esplorat il-kooperazzjoni anki fuq kwistjonijiet ta' politika barranija. Anki f'negozjati fuq proċessi oħrajn. Kazijiet oħrajn kienu ta' kooperazzjoni globali fuq affarijiet ta' saħħa u kif rajna anki fil-klizi ta' Ebola, kooperazzjoni anki fil-tibdil klimatiku meta eh, inqisu anki l-COP 21 ta' Parigi f'dawn il- eh, Eh, laqat kien hemm bejn Kuba u l-Istati Uniti u tkellimna fuq dan ukoll. Il-ġimgħa li għaddiet Kuba u l-Istati Uniti ħabbru li se jiftħu l-ambaxxati jerġgħu fl-Havana u f'Washington. u dawna ġim maqbul bejn il-Presidenti Obama u Castro u seħol opportunità ġodda għal Kuba għal reġun kollu anki li lem. L-izolament ta' Kuba ma' jamilx sens illum din hija relitt tal-gwerra birda u irridu nagħlquha. Ħafna Ewropej kien sofrew imħabba l-opinjonijiet taħħom imbżon ta' normalizzazzjoni u għandu jinkludi anki il-tmim tal-embargo il li huwa il-mżonna ġurnaw. Anki l-impatt umanitarju l-Kumani u anki effetti territoriali fuq relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Kuba. Grazzi. Essa il-kelima fisem il-gruppi politiċi u, u għal Istur de Grandes Pasqual fisem l-IPP għal minuti. Muċa gracias, signor Grazzi ħafna, President, u Grazzi, Sur Komissarju tal-Informazzjoni, kompjuta, estensiva minna ħatijak u emim li jatama. Joħroċċar illi dialogu kummerċali qed jimxu l-qoddim huwa eh, ċar ukoll mill-espressjoni diplomatika tiegħek illi politikament eh, għadna fejkonna. Jiena naħseb nemmen sur President sur Komissarju l-bidu ta' negozjati dialogu politiku ta' kooperazzjoni minn mill-Unjoni Ewropea minn naħa waħda u dak li qed jiġri mal-Istati Uniti huma żewġ affarijiet illi huma pass importanti ħafna fil-normalizzazzjoni ta' relazzjoni tagħna ma' Kuba. Imma joħroġ ċar ukoll sur President, sur Komissarju li hemm bidli għaddejjin fi Kuba u jiena xtaqt li nkunu iktar maġli għax wara kollox juru eh, direzzjoni ġdida u għalek nishtiq ukoll l-Unjoni Ewropea tkun ħafna preżenti f'dan il-proċess kif qal u stess sur kummissarju bil mal-biċċa kbira tal-pajjiżi tal-Amerika eh, tal-Latina għandna bżonn dawn ir-relazzjonijiet għax Kuba għal raġunijiet li nafu totfu dan il-kontinent u lek nittamaw li fix-xhur li ġejjin ikun hemm l-opportunitajiet biex nilħu dan il ftejim ta' dialogu politiku nkunu nistgħu nintensifikaw relazzjonijiet ta' bejnietna. Dan huwa kapitlu importanti ħafna sur President huwa il-qafas ta' dawn il-negozjati fuq id-drittijiet tal-bniedem u eh, jina kont kontent li nsemmejtu fil staqrija tijak, sur komissarju, għalek, mżon li kunem kollaborazzjoni mal awtoritajiet ta' Kuba u sur president, drittijiet tal bniem libertajiet fondamentali, mumiex affarijiet ta' ordni interni, le, huma tal-komunità tal-valuri tagħna fl-Unjoni Ewropea u ta' komunità USA transatlantika mal ħbieb tagħna ta' Kuba, waħna l ħbieb tagħhom para Spanjola, nixtieqhom ikunu integrati. Għalek kif bdejt. Eh, jina nishtiq nifraħ li hemm dawn il-passi timidi ta' Kuba ftuħ lejn il-bqija tad-dinja. U għalek aħna u li kunem Kuba integrata fil-kontest internazzjonali, Kuba li tegwadanja fil-ġit u Kuba li tkun waħda ta' libertajiet. Sur President ftejim ta' kooperazzjoni mill partijiet kollha hija importanti imma saċċa tagħmel eh, Kuba qed tagħmel passi timidi ħafna imma hemm bżonn inkomplu l-negozjati għal poplu Kuban li ilu jistenna il-demokrazija u l-eksu president dan jkun tassow suġġett rivoluzzjonarju. Grazzi ħafna. Oh. Grazzi. Mm, Nitlokom ma titkelmux fit-tul wis. Għal-grupp SND Sur Zorinjo. President Kommissarju, l-Unjoni Ewropea u Kuba għandhom jizviluppaw eh, sħubija strateġika għawija, eh, sħubija bazata fuq il-kooperazzjoni għall-iżvilupp, fuq relazzjoni ekonomiċi kummerċali u dialogu politiku. għet jistajajt, jgħid jistaqsi x'għandha l-Unjoni Ewropea nixtoffri biex teġeġ lil Kuba tinfeta għal valuri demokratiċi. Xanna, aħna, fil-ġrali diffiċli għaddej minnom, għatanna model ta' svilupp umanista li huwa bbażat fuq il-nies, model illi huwa bbażat fuq il-tħassib il, il soċjali, il-libertajiet il u l-istituzzjonijiet. Aħna nistgħu ninkludu lil Kuba fil-sistema Ewropew ta' preferenzi kommerċali biex ninħeġġu rispett sħiħ għad-drittijiet tal-ħaddiema u dialogu fil-drittijiet tal-bniedem. Kummissarju eh, rridu naġixxu malajr huwa eh, urġenti illi namlu deroga ta' tal-pozizjoni komuni fuq Kuba li hija antika, antikwata u torbtinna idejna eh, fid-dialogu kostruttiv u għanda impatt mux biss fuq il-relazzjonijiet ma' Kuba ma' mal-Amerika Latina u mal-Amerika Ċentrali. Dialogu illi huwa vitali jekk irridu aħna veduta sostenibli fuq il-globalizzazzjoni. Għandu jkonna dialogu profond ma' soċjetà ċivili u ma' l-istituzzjonijiet kubani minar ma' nirrinunċaw għal valuritana però minar ma' nħorġu b'atteġġamenti prekonċetti Fisem il-Soċjalisti u Demokratiċi jina nixtieq nesprimi l-appoġġ tana għall-isforzi ta' rappresentantoli f'dan il-qasam. Aħna għanna ninkoraġġixxu il-Kuba biex tersa lejn demokrazija miftuħa, toħlo eh, toħloq ambjent naturali u valuri eh, demokratiċi u għandu jizviluppaw anki servizzi eh, accessibli u għandu jisir eżempi eżempju li jiparagonu għarruħu tajjeb mal model tana dawn u huma diffiċli bħala żminijiet u dinija sfida. Sfida li pero rridu nirbħu assolutament. Grazie. Issa fissem il-grupp ICR e Estur Belder. Grazie, President minn pajizi mill-Olanda uh, ili snin eh, illi għandi kontatt mal-Kubani, specialment fil-Knisja. U importanti meta nħarsu l razzjoniet bejn l-Unjoni Ewropea u Kubja u Kuba, jiena eh, naħseb għal ċerki għal gruppi li naf l-iktar u rridu nizguraw li għanna nħedġu Uh, il-kontatti mal-autoritajiet, iva, ma anki mal-oppozizjoni u anki mal-movimenti demokratiċi u mal-difensuri ta' drittijiet tal-bnidem. L-izvilupp ekonomiku huwa essenzjali u hemm bżonnu hemm eh, situazzjoni taftuħ u l-Unjoni Ewropea għandha tibda Eh, eh, inizjattivi ekonomiċi eh, b'mod entuzjasta. U ma ridux ninsew, kummissarju, il-ksur ta' dritti tal-bnidem illi kienu flagranti. ħafna nis, hemm ħafna nis fil-ħabs u u, u bat ħafna minn dawn in-nies edin fil-ħabs mhux għal reati illi e, e, seħew Eh, u għanna għanna bżon namlu xaħġa biex dina ma tibqax situazzjoni. Grazzi, issa fissem il-grupp Alde, is-sur Maura Beranderan. President. President, dawn l-axar xuf, id-debattitu kontra eh, Kuba, din naraw illi kienem intervent minn żewġ gruppi l-kbar ta' din il-Kamra u fondamentali illi rappresentant eh, Oli Mogherini tkun hawnhekk mana. Is-Sinjura Mogherini muflok għaw il-Komissarju Han hija tastmerija daqstant illi naraw kif dan il-ftuħ ta' relazzjoni diplomatiċi bejn Stati Uniti u Kuba issa nistaw najdu il l-istati membri eh, kważi waqaw fuq xurxin biex jaġlu biex jifirħu l-dawn eh, l-autoritajiet ta' din l-gżira. Imma irid ikun hemm kundizzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, demokrazija, u dawn bil forsi jidu jidħlu fil-konversazzjoni mal-soċjetà eh, ċivili minħabba l-mijiet ta' iluf ta' eh, persuni illi qegħdin jipprotestaw għax iridu il-ħarsin ta' drittijiet tal-bina ċittadini tagħhom u għalhekk mhux biss fil-gżira ma' barra minn din il-gżira biex ek ikunem ftejmiet kummerċali aħjar fil-politika barranija hemm li nsistu mill-ġdid in negozjati ta' trattat bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u Kuba hemm bżonn jiġi akkompanjat minn ftehim ġdid imma ikun kondizzjoni li jkun hemm il-ħelsin tal-priġunieri politiċi u għall-libertajiet f'din il-gżira għaxek le se nkomplu ninsistu il-valuri Ewropej hemm bżonn ikunu dejjem qabel kollox. Grazzi. Grazzi. Al-minuta u offsi signora Sakorafa. Grazzi, President. Signori, skont il- eh, retorik, skont il-klima ta' retorika ta' eh, gwerra, ta' gwerra birda, irridu nibnu relazzjoni tana ma' Kuba. U ma nistaw, irridu ntemmu il-politika il il politika tal tal-intervenzjoni. eh, dina dan huwa pajis eh, illi ilu 60 sena taħt l-embargo, rissa rrit jibda ikun ikunu fuq l-istess fuq l-istess eh, livell. Darodu tkellimna fuq il-Greċa u l-problemi tal-pajizi Ewropej u tkellimna fuq il-kisbiet soċjali tal-passat imħabba fuq l-attak fuq il-sistema bankarju. Issa irridu nħarsu eh, attettament lej dak li kiseb dan il-pajis eh, illi zam id-dinjità minn arma sagrifika l-prinċipi Eh, eh, minkejja eh, l-attakki li kienem 60 sena pajis li nefa xi 60% tal-GTP u biex jiffinanza l-edukazzjoni blaħlas u anki sistema ta' saħħa aċċess universali kemm saħħa preventiva kif ukoll riċerka u żvilupp fil-farmaċija. għandna niżvilupp għandna nappoġġaw il-Kuba eh, meta nqisu anki dak li kisbu f'ċirkostanzi diffiċli u ma rridux ninsew id-dinjità eh, għal pajjiżhom miex għal qudiem. Għandek blue card, sinjura, skakorafa, minn Istur Henker. Inti verament temmen illi dak li qed jiġri fil-Kuba huwa suċċess wara l-embargo tal-Stati Uniti u ta' pajjiżi oħrajn illi irnexxilhom jagħmlu kummerċ ma' Kuba, aħna maħniex qed nibżaw mill-embargo tal-Istati Uniti. 30 sekonda, Sinjora Sakoraf biex t-rispondi. Dina miex ħaġa li vintajta jiena. U maruf illi għal 60 sena Kuba kienet asfisjata soċjalment minn pajisiħor ieħor maħnuqa u il u għed mill-pajizi tiegħi kien palestinjan u anki Gaza għadda minn l-istess tip ta' eh, problemi. U dan għandu ifakarna illi il-Kuba għandu jkolla futur biex terġa lejn l sviluppu tkabbir. Dak li rajna Kien hemm lezzjonijiet kbar li nistgħu nitalmu mingħand il-Kubani. Is-sur Urtasun. Grazzi. Dimitrios, grazzi ħafna pjaċer. Pjaċir kbira li li nitkellem meta tkun qed tippresjedi int aħna qegħdin insowwa anomalija storika attualment u jina fissem il-grupp nixtieq nifraħ fil-progress li kien hemm dan id-dialogu mal-Kuba kont qed nitkellem fuq anomalija storika f'Kuba għax l-uniku pajjiż fejn aħna nix ftehim eh, miegħu pajjiż fejn aħna ma trattajniex eh, sow eh, f'dak li ġara fis-96 u fil-pożizzjoni komuni u dan ovvjament razzan normalizzazzjoni ta' relazzjonijiet u jiena bħala grupp nittama illi nimxu qoddim u dak li dokument li se joħroġ, il wol li se jkollu anzi l-Unja Ewropea ma' Kuba ma jitlibx din l-opportunità eh, dejjem u natkellmu fuq il-multinazzjonali, anzi pjuttost ikonna partnerjat u eh, fej kulħadd ikun indaqs ikonna normalizzazzjoni ta' sitwazzjoni ta' ħbieb. U għal daqstant l-Unja Ewropea nittama jkollha rwol pożittiv ħafna u anki għal dak li huwa l-embargo tkellimna fuq tal-Istati Uniti hija importanti ħafna tal-ekonomija kuban biex tkun tista' tiżviluppa ruħu jiena fismem tal-grupp nixtieq ngħid illi dawn id-diskussjonijiet huwa importanti ħafna dak li qegħdin eh, nistennew kollha kemm aħna. Għal minuta għal EFDD l-Onorevoli Castaldo. President, u dimna għanna situazzjoni storika. Wara dawn is-snin kollha sem possibilità illi eh, naqsu l-embargo lejn Kuba. Embargo illi matul is-snin wassal il-poplu illi industrializza ruħu anki fis-settur medicinali Dan huwa pajjiż illi minkejja in-nuqqasijiet tiegħu xorta waħda żamm ċertu livelli li nistgħu nqablu mal-kontinent tagħna. Però ovvjament Kuba ma tridx issir art ta', ta konkwista issa irridu nevitaw illi il passaġġ gradwali għal kapitalizmu jista' jkun wieħed ta' xokk illi inkella għax jekk ma jkunx hemm forma ta' livelli għal dawn il-persuni biex huma jaġġevolaw ruhom f'din il-bidla. U rridu ovvjament naraw kif ħat affettwa wkoll il-kriżi fuq is-sitwazzjoni. Irridu ngħinu lill-poplu Kuban u mhux nagħmlu anki l-istess balli għamilna fil-passat ma' pajzi oħra. Irrid ikonna bidla li tiffoka fuq il-libertajiet tal-bnidem u mhux nindirizzaw sfruttament tal-riżorsi u lanqas eh, nisfruttaw il-famużi idrokarburi, il-karburanti idro illi qegħdin nisfruttaw postijiet oħra. Grazzi. Issa għal-INF e l-Onorevoli Arnatu. Grazzi, President, għaziz kollegi. Jiena nilqa il-relazzjonijiet l-mod kif ir razzjonijiet bejn l Ewropea u Kuba qegħdin jizviluppaw, ċertament dejjem rajna In-nuqqasijiet li sta jkun hemm sitwazzjonijiet ta' embargo. Irridu nistennew l-Istati Uniti illi jbidlu l-attitudni tagħhom wara 20 ta' snin ta' embargo illi wassal għal ħruxijiet għal popolazzjoni kubana. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn politika esterna dipendenti, iżda issa l-Unjoni Ewropea Isa qed issegwi biss l-Istati Uniti u nittama issa li d-bidla fil-klima diplomatika ma ninsewx l-onestà, s-sinċerità, il-verità. Rol Castro b'xi mod naqas is-seta tar-reġim fuq il-poplu iżda l-aktar minn 50 sena dawn kienu qegħdin ibatu. U anki l-effett tal-komuniżmu matul madwar il-dinja ħalla ħafna mwiet madwar id-dinja bekk. Issa, ma ridewx b'din it-tama l-ġdida ninsew ġenerazzjoni sħaħ li ġew sagrifikati fuq l-artal ta' din l-ideoloġija letali li kienet il-komunizmu u li għada, grazzi. Grazzi, zewċ minuti għas sorpreda. Grazzi, President. Għabel xejn jiena nilqa dan it-tentattiv tal-Unjoni Ewropea illi niftu relazzjonijiet tagħna ma' Kuba u anki li jkollna approċċ ġdid kif ukoll bidla fid-direzzjoni Madana kollu ma nix ninsew illi edin nitkelmu dwar reġim totalitarju wara kollox, bekk irdu noqogħdu ħafna attenti meta nitkelmu dwar in-normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet ma' Kuba għal reġim ta' Raul Castro. Dana kollu mhux sinonimu ma' xi tip ta' riforma politika. Na' aucune intenzjon de relazzjoni. Allura, il-klassi politika ta' Castro u l-kellim jieqaf il-President. Hemm problema teknika jider l-interpretazzjoni mill-Ġermaniż mhux qed jinstema. Iva, tistgħu tikkonfermaw li problema solvit? Iva. Mela, senżom dan il-punt f'moħi sorpreda. Kompli, is-sorpreda jkompli. Mela, kont qed ngħid illi Fidel Castro u r-reġim tiegħu ma jfissirx li dana huwa uh, sinonimu ma xi riforma politika, ma jidirx li se jkun hemm bidla fuq l-attitudni lejn id-drittijiet umani, xorta waħda wieħed ma jistax jikkritika r-reġim fil-pajjiż u allura naraw li dan l-aħħar ma kienx hemm eżitazzjoni biex anki ikun hemm azzjonijiet kontra il- dawk li qegħdin jinżammew minħabba raġunijiet politiċi, ħafna minnhom qegħdin jinżammew b'mod arbitrarju għaliex huma konsidrati bħala teddida għas-sistema. Infakkarkom li Guillermo Farinas kellu jistenna tliet snin qabel ma jirċievi il-prezz il-premju Sakharov tiegħu għaliex l-awtoritajiet ta' Kuba ma permettijux li jiġi hawnhekk biex jiġbor il-premju tiegħu. Kull min jikkritika l-gvern jew jisħaq l vjolazzjonijiet ta' drittijiet umani jiġi kastigat. U wieħed ma jistax eh, jimxi li mill-linja uffiċjali tal-gvern għaliex hekk jaħdmu s-sistemi totalitarji b'ideoloġiji tal daw. U allura li nittamaw li l-bidlit ekonomiċi jista' waslu għal bidlit politiċi hija xi ħaġa li rridu noqogħdu ħafna attenti għaliha. Irridu naraw is-sitwazzjoni kif tiżvolġi biex il-reġim ta' Castro ma jiġix perpetwat u ma jsirx l-istess ħaġa par ma jsir pajjiżi oħra komunisti. Garazzi. Issa l-Onorevoli Jarejg Atondo għal żewġ minuti. Grazzi, President. Li kummissarju kif ukoll li tim tas Sinjura Mogherini nixtieq nifirħilhom għaliex naħseb illi hija ħaġa sewwa li nilqaw deċiżjoni tant importanti li ttieħdet mir-rappreżentant Oli illi tmur Kuba iżżur il-pajjiż. U dana sar diversi xhur qabel il-Stati Uniti reġgħu bdew jibnu razzjonijiet ma' Kuba. Huwa importanti għalina għaliex il-pajjiż huwa importanti għaliex hemmhekk hemm influenza ġeopolitika enormi fir-reġjun. Per eżempju, proċess ta' paċi ta' Kolombja. Hemmhekk naraw kemm kienet importanti Kuba fil-proċess. l-Amerika Latina kollha kemmi hija milquta minn Kuba u l-ideoloġija tagħha. Fil-fat Kuba issa tixtieq terġa' tkun parti mill-Amerika Latina mod sħiħ. U importanti illi ma nżommux ma' pożizzjonijiet antiki dwar Kuba bħal pereżempju l-embargo jew nkella rridu minflok naddattaw il-pożizzjoni tagħna għas-sitwazzjoni attwali. forsi hemm viżjoni simplifikata tas-sitwazzjoni, jew favur jew kontra Kuba. Iżda, hawnhekk għandna sfida u l-Ewropa. Mill-ġdid irridu niksbu il-pożizzjoni tagħna fir-relazzjonijiet mal-Amerika Latina, inkluż Kuba. Nittamaw bekk li dan il-pajjiż jaddi minn tranzizjoni demokratika iżda mhux abbażi ta' talba biex huma jiffirmaw numru ta' prinċipji mhux se jaċċettaw, huma intelligenti biżejjed u allura li huma skambji. Skambji ta' persuni biex niltaqgħu. Anki skambji fuq l-internet. Ekk għandna indirizzaw is-sitwazzjoni, grazzi. Blue card għalik Mr. Galat, inti taċċetta? Blue card. Mr. Galet, inti taċċetta? Iva. Jekk joġbok, l-onorevoli. Grazzi ħafna, aziz kollega. Inti semmejt li għanna bżon imbidlu l-affarijiet permezz tal-kummerċ. Naqbel, pero taqbel mi li il-mexxejja attwali qed jużaw il-liberalizzazzjoni u l-kummerċ biex huma ikollhom pożizzjonijiet importanti biex fil-kas ta' demokratizzazzjoni ikunu fuq net flora livelli ekonomiċi biex najdu hekk. U allura se jagħmlu huma. It-tweġiba ħadd ma jaf kif se jkunu daw il-bidliet u s-sistema politiku se noħolqu f'Kuba, imma probabbilment dan l-iskambju kummerċali u dak tal-bnedmin diġa qed jirdoppja l-Amerikani illi marru daw l-aħħar sitt f'din l-gżira. Iġifiri b'dan l-iskambju tal-persuni l-ftuħ elettroniku lejn l-internet u l-mezzi ta' komunikazzjoni se jkun hemm libertà iva imma għalija li tkun illi naħdmu f'din id-direzzjoni. U għalhekk għandna bżonn e, nisfruttaw dan il-kambju kummerċali. Tollogu eħi jgħena l-ibtoj kirux xħenkel. Grazzi, minuta għall li Henkel. Grazzi ħafna. Pala rappresentant eh, tal-industrija tal-Germania u anki membru ta' Amnesty International, jiena arba darbiet il-tqajt ma' Fidel Castro u diskutejna drittijiet umani u anki tneħħija tal-kundanna l-mewt u allura tafu li fl-2003 fil-fatt il-pina tal-mewt tneħħiet Jiena tkellimt miegħu dwar ukoll il-diżastru ekonomiku fil-pajjiż. Aw anki l-problema tad djar illi mhumiex qegħdin jinżammu f'Havana. U huwa semma dejjem eh, l-embargo tal-Amerikani. Iżda huwa ukoll jiena semmejt li seta jagħmel ukoll kummerċ ma' pajjiżi oħra, però Fidel Castro se dejjem semma Eh, l-embargo bħala skuża, dejjem din kienet l-idea tiegħu. La tupju. Ma kienx ikonna sitwazzjoni fejn fil-post hemm tant nies illi qegħdin ibatu minħabba l-proġenerija tagħhom u allura wasal il-waqt li neħu dan l-embargo. Grazzi. L-Onrevoli Teliċka. President, Kummissarju, Probabilment jiena nkun l-aħħar persuna li niddefendi il-politika lejn Kuba f'dawn l-aħħar snin, l-aħħar persuna li ngħid illi din kienet ċerta ta' suċċess, iżda nkun l-ewwel persuna li ngħid illi flimkien mal-Amerikani illi aktar se jmorru fid-direzzjoni illi jitwazzjonijiet veloċi f'żmien meta ftit li xejn bidliet f'Kuba dan jista' jkun żball. Qed nara dokument iffirmat minn eluf ta' Kubani ftehim għad-demokrazija f'Kuba jismu dan id-dokument. Minn punt wieħed sa' disa' u mbagħad punt 10 l-ebda minn dawn il-punti ma ġew implementati. Ekk jħossu li hemm bżonn isir f'Kuba dawn il-persuni. Jiena favur rapproċmo naħseb li iva hemm benefiċċju minn dana kollu għal u wkoll. Iżda jrid ikun hemm kondizzjonijiet, kondizzjonijiet jiġifieri illi jekk ir-reġim ta' Kuba jagħmlu hekk, aħna minna ħatana nagħmlu xi ħaġa oħra. Ir-reġim mbagħad jagħmel xi ħaġa oħra u aħna nirraġixxu. Ma nistgħux nimxu f'direzzjoni fejn il-Kubani jistennew konċessjonijiet biss. Irridu niddiskutu drittijiet umani u lura kondizzjonalità bla dubju. U mbagħad il-ħelsin bla kondizzjonijiet ta' dawk li qegħdin il-ħabs u anki bidliet fl-ordni legali. Tħassu ma tridux tib tistennew li jkun hemm bidla jekk ma jkunx hemm bidla legali. Jekk dawn l-affarijiet jinbidlu mbagħad naħseb inkunu fid-direzzjoni tajba. Bekk naħseb li l-Kummissjoni li jista' jqis il-kondizzjonalità biex bekk naraw ir-riżultati. Grazzi. Buon pomeriggio. Grazzi wara nofsi tajb il kulħadd. Inkomplu id-dibattitu bl-Onorevoli Kusu mui. Grazzi ħafna President. Mela, dinja ir-raba eh, round qed navvanzaw u ikunem avanz meta dak li kun jitkellem eh, ma wieħed li huwa indaqs daqsu u meta jkun hemm rispett għad il fundamentali tal-karta tal-ġnus maquda u mbagħad se jkollna fis-Settembru l-ħames round. U jekk nkomplu sejrinek għanna bżon li konna pozizjoni komuni tal-1996. Din kienet ħaġa unika minna ħata l-Unjoni Ewropea u tikser il id-dritt għal non-interferenza fil-affarijiet interni ta' pajis. Walek jina nishtiq nitrasmetti eh, xoqqa tiegħi lill-rappresentant Oli illi tkun tista' laqasi eh, taħdem fuq il-bażi ta' Guantanamo neħu li istmerija għax ilna ndaħlu ħafna f'dan il-pajjiż u għalek ma namlu xek pajizi oħra tal-Amerika Latina. Grazzi ħafna issa s-sur korraw għal minuta, jekk joġbok, nadilek il-kelma. Grazzi, President. Jedirli, illi meta nitkelmu fuq Kuba u fuq relazzjonijiet ma' Kuba, kulħadd ibda jitbaqbaq nipprovaw insibu ftejim ma' din il-gżira l-unika waħda fejn m'għandniex ftejim palli kieku dawk il-pajjiżi li għandna ftejim magħhom huwa fejn jgħixu tajjeb ħafna waħna ħlaqna kondizjoni ta' tkabbir u ta' benestri eh, bla preċedent Jina għandi id-dubji tiegħi jina mħasseb ħafna fuq il-fatt il-ftuħ tal-Amerikani tfisser fir-realtà aggressjoni kbira kapitalista għal dak li kien post illi ġi identifikat għal kura, għal edukazzjoni eccellenti u minnu li kienem ksur ta' drittijiet tal minnu illi l-Amerikani l-iktar f'Guantanamo kisru il-drittijiet tal bnidem imma laqqas aħna isna mħazbin fuq dan l-aspet u għalek najt Iva tajb li hemm progress fil-relazzjoni tagħna ma' Kuba imma nkun attent ħafna illi nifissa il-prioritajiet din ir-relazzjoni ma' Kuba. Issa is-Sur Obermaja. Minuta. Grazzi ħafna President. L-Unjoni Ewropea attwalment hija s sieħab kummerċali l-ikbar eh, sieħab kummerċali ma' Kuba ta' din l-aħħar sena u l-Istati Uniti tixtieq ikolla relazzjoniet ma' Kuba u lek jekk qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li nesprolaw swieq ġodda, jira ma naħsibx l-Istati Uniti eh, ser eh, se tkun tagħmel mod indirett dawn ir-rabtiet, l-Unjoni Ewropea bdiet sitt snin biex ikollha temiet kummerċali mill-2008 sal-2014 wara sab l-Amerikani se jmorru dritt dritt għal qalba tal-kwistjoni. Hemm sviluppi pożittivi f'Kuba li ovvjament ma jistawx eh, jihdu l-post eh, ta' dak li huma l ksu ta' drittijiet fondamentali. Imma Kuba kella ħafna appoġġ Ewropew biex tkun tista' kol ekonomija ta' suq soċjali b'aspirazzjonijiet għal ekonomija ħilsa. U jiena nemmen illi għan nixtiequ naraw lil kubani li jaqsmu il-valuri Ewropej f'pajjiż demokratiku u ħieles is-sur Valeza Dilek il-kelma l-minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Aħna ftaħna kapitlu ġdid għal relazzjoni tagħna ma' Kuba u l-Amerikani hekk għamlu wkoll imma l-ksur ta' tal-bniedem jibqaw kostant fl-pajjiż. U 2015 detenzjoni arbitrarja fuq għal żmien qasir dejjem qed jiżdiedu u għatfadal ħafna nies qed jiġu detenuti, iżolati fil-ħabs, eh, abbandonati u torturati u hemm restrizzjonijiet fuq il-mezz tax-xandir, fuq għall-internet u l autoritet kubani ma jirrikonoxxux il monitorraċ ta' drittijiet tal bidem bħala attività leġittima waqt illi jabtu kontra il-difensuri ta' drittijiet ta' bidem lokalment. Fl-25 ta' ġunju l-Unjoni Ewropea kellha l-ewwel dialogu tal livell loli fuq drittijiet tal bidem f'Kuba Is-suġġetti li ġew diskussi fil-qajatu naqra xaqdaw illi jista' jiġi mwaqqaf dialogu kostruttiv għal futur Jekk naraw dan il-futur ma nistawx ma narawx illi il-pożizzjonat li tkun il-appoġġ jekk ma jkunx hemm ksur ta' dritti tal-bniedem. Biex ikun hemm kooperazzjoni hemm bżonn nkunu f'su proċess lejn soċjetà demokratika u pluralista. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Valeza issa l-Onorevoli Gill għal minuta. Grazzi President sur Komissarju bħala Kuba qed tinfetaħ lejn id-dinja huwa kruċali skonti illi nieħdu approċċ kostruttiv għal dawk in-nazzjonijiet eh, li għandhom interess komunitarju. Għalek jina nilqa il-zjara ta' Signora Mogherini f'Marzu biex tagħti spinta fuq l-FDA u jina nittama li iju l-Komissjani għandhom l-appoċ għall-Stati membri kollha Kommissarju, jina kont kontent nisma minn għandek fuq id-dialogu fuq drittijiet tal-bniedem palma tafu joħroġ ċar illi l-embargo ma tantx ħadmu biex jitejbu situazzjoni drittijiet tal-bniedem u nemmen illi forsi id-dialogu u l-FTA jistaw ikunu għodda għal bidla billi dan jista' jkun ta' inċentiva għal bidla li titlob l Kuba li tibrarizza per esempio qosma ta' komunikazzjoni, imma nemmen ukoll għandna bżonn naraw il-ġeopolitika u żgur l-istraġija tagħna tikkonsidra relazzjoni ta' Kuba ma' partit interessati bħal Ċina u Russja u f'Mosca huma firmaw is-sena li għaddiet ftehim li permettu li jerġgħu jiftu servizz tal-intelligence fuq it-territorju u Beijing huwa wieħed mill-imsieħba l-iktar importanti kummerċjalment. U għalhekk fid-dawl tal-interess tal-komunitarju forsi dawn huma l-istess bħall-Istati Uniti u għalhekk ir-rappreżentanta Olja jew il-Kummiss kwistjoni qed tesplora fejn nistgħu nikkolaboraw mal-Istati Uniti. Grazzi. Grazie. Grazzi l-Onorevoli Zuber għal minuta. Grazzi ħafna, President il-negozjati għaddejjin bil-Unjoni Ewropea u Kuba huma pożittivi bil-idea li jkun hemm dialogu aħna nħossu dan il-ftehim se jkun suċċess biss jekk fil-fatt inwafqu l-interferenza li tintħil tal-Unjoni Ewropea f'Kuba u f'dan id-dialogu maħniex qegħdin naraw l-Unjoni Ewropea li tajt illi l-Kuba trid tieqaf milli kollha aċċess universali għal kura tas saħħa l-edukazzjoni li jabla ħlas f'Kuba ma mhux fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn li konna approċċ mhux ta' diskriminazzjoni, dan irid ikun l-approċċ għal rispett għall-autodeterminazzjoni fid-dawl tal-Karta tal-Ġnus Maquda. Da dejjem kien xkiel għan negozjat nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni jekk tikkonsidrax illi politika għabbażi ta' ugwaljanza hija xi ħaġa li tfisser li għandna bżonn nirrevokaw il-pożizzjoni komuni li konna ħadna fuq Kuba immedjatament. Grazzi ħafna issa is-Sur Stier. Grazzi ħafna. Izmeġu Kube i jesadea kojma xire regjonali. Edin naraw hawnhekk il-kuntest fejn relazzjonijiet bejn Havana u Washington qed jiżviluppaw ruhom pass pjuttost manċel. Għedin nirrikonoxxu wkoll illi hemm partijiet interessati oħra fuq ix-xena bħal sur Madura tal-Venezuela. Nemmen illi se jkun hemm laqat mal-Istati Uniti mal-Awtorità Amerikani f'Washington u aħna għanna bżon nżommu l kolp nżommu eh, il-proċess ħaj lejn proċess ta' demokrazija f'Kuba kif ukoll fir-reġjun kollok hemmu. hu. Jiena kontra dak li qed tgħid ix-xelluk. Aħna ilna li kellna relazzjoni diplomatiċi ma' Kuba u wasalna f'stadju fejn l-Amerikani għadhom kemm waslu għalih eh, issa u għalhekk għandna bżonn ikonna rwol biex nipromuovu valuri komuni biex daw jiġu rispettati. U dan li jagħmel parti integrali tal-PDCA għanna bżon naraw Kuba ġdida mingħajr priġunieri politiċi fejn hemm eh, libertà tal-kelma u fejn il-Kobani kun jistgħu jivvotaw għal ħafna partiti politiċi ma rridux eh, natu darna li dawn il-valuri demokratiċi għax jekk le nkunu tinħalluhom iżolati lil Kobani. Grazzi ħafna l-Onorevoli Valenciano. Għal minuta, Iva, grazzi. Nirringrazzjak, President. Il-verita hija li meta nisma' dawn id diskussjonijiet isna ma minna xejn daw l-aħħar 15 sena għax pozizjonijiet l-istess issa u 15 sena ilu fuq il-pozizjoni ta' Kuba ma l-affarijiet imbidlu u se jimbidlu iktar waħna għanna l-obbligu illi u koll najdu u nimbidlu fejn qed insibu ruħna f'din is-sitwazzjoni fir-relazzjonijiet ma' Kuba. U għalhekk kif dejjem għadna mijiet ta' drabi fuq l-embargo għanna bżon nekonna dialogu fuq dritti tal-bnidem diġa għamminja. Is-sur Lambridis deġa beda dialogu fuq dritti tal-bnidem ma' Kuba. Imma fuq is-suġġetti bħal dawn l-Unjoni Ewropea l-iktar edha fil ma' Kuba kif għal kollega din hija anomalija storika, anomalija politika, kwasi kwasi patoloġija ta' din il-Kamra għax għanna bżon ikonna mira, għanna bżon taftejim, miktub ma' Kuba, pal għax il-poplu kuban għandu bżon li kunem il-rispett ta' drittijiet fondamentali tiegħu. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli McAllister għal minuta u nofs. Sur President, l-Istati Uniti u Kuba id-deċidow il-si il-waqt għal-bidla jina nemmen illi l-Ewropej mhux biss iridu jħarsu lejn dan l-approċċ li tiżviluppa ruħhom ma jimpenjaw ruhom. Minkejja il-kritika dan l-approċċ diplomatiku ġdid għandu l-appoġġ tal-poplu Amerikan. U il-President Obama l-amministrazzjoni tiegħu imprimis minħabba relazzjonijiet diplomatiċi dan huwa riżultat ta' mexxejja kollettiva kif ukoll sforz bipartiġan fil-Kungress Amerikan, komunità eh, kubana, amerikana, soċjetà ċivili, organizzazzjonijiet reliġjużi kif ukoll settur privat. Kien hemm ukoll rida determinata biex jinbidlu l-politiki u iż-żewġ naħat il-Republikani anka anki eh, senatur Kokla minn Tennessee li ilu assoċjat 50 sena ta' falliment. Jina tal-opinjoni illi l-Unjoni Ewropea tittilqa din deċiżjoni u permezz ta' kanali diplomatiċi tħeġġeġ din it-transizzjoni li hija ta' benefiċċju għall-ordni reġjonali u internazzjonali u l-iktar għall poplu kiban L-appoġġ tagħna bżonn jiġi orjentat biex nħeġġu demokrazija f'Kuba u mhux nipprovaw nilleġittimaw il-gvern jgħat fis-seħ issa. Il-transizzjoni f'Kuba biex nikwota dak l-qal John Kerry, sekretar tal-Istat tal-Amerikan, huwa joħroġ il-ħiliet fejn kulħadd jipprova javvanza l-interessi u valuri komuni. Jiena nemmen illi l-Ewropa ma tistax tkun indifferenti għal da kollu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Milan Mon għal minuta u nofs. Grazzi President u grazzi Komissarju għal dik l-informazzjoni li tajtna fuq il-ftejim ma' Kuba u nittamaw li nibqaw mixin il-qoddim u l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea ikunu jistaw ikunu prezenti u ninfluenzaw iktar dak li qed jiġri f'din il-gżira. Ma nafx jekk il-negozjati pendenti mhux se jkunu uh, faċli. Apparti l-ftehim huwa possibbli l-awtoritajiet kubani issa forsi eh, ma tantx qed iħossom li hemm bżonn naġlu biex ikun hemm ftehim mal-Unjoni Ewropea l-iktar għandhom bżonn normalizzaw relazzjonijiet wara 50 sena ta' eh, ksur li kien hemm ta' relazzjoni ta' bejnietom bejn Kuba u l-Istati Uniti. Imma dawn ir-riformi modesta nil-ftuħ minnaħa naħa tal-gvern ma tantx beda l-affarijiet huwa veru li 25 ta' Ġunju eh, kien hemm l-ewwel eh, laqgħa fuq id-drittijiet tal-bdiem u kien hemm il invjat speċjali tal-Unjoni Ewropea sur Lambridis sur responsabbli oħra u l aħna ninsistu fuq dan is-suġġett biex ikun hemm bidla pereżempju fuq il-ġestjoni penali biex jirratifika il-konvenzjoni tal-ġnus ma' eh, fuq affarijiet soċjali kif tafu, sfortunatament it-tensjonijiet jibqgħu għaddejjin l-atti ta' intimidazzjoni ma' rappreżentanti tal-oppożizzjoni politika u għalhekk jiena eh, nista' hawnhekk nikwota fuq ir-rapport annwali u dak li qal il-Kummissarju Han meta tkellem u. U għalhekk, Sinjuri, naħseb l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina marbutin b'ħafna valuri, favuri dritti tal-bniedem, demokrazija u Kuba trix tkun eċċezzjoni. U għalhekk jiena nittama il-laqati komplu għaddejjin u hekk il-dritti tal-bniedem ikun suġġett ta' priorità. Grazzi ħafna. Grazie, Onorevole Galer, un minuto. E- Istur Galer, un minuto e un nofs. Grazzi, President. Jina u koll naħseb illi l-Ewropej għandhom jamlu politika kostruttiva ma' Kuba. Aħna fuq dan għanna inżommu l-interessi tal-poplu kubanu fuq ċentru tal-attenzjoni tan. Aħna għanna esperienza ta' tranzizjoni bejn dittaturi komunisti għal demokrazija. E, kubani jridu għal demokrazija. Em, e, issa bejn l-estrem tal-komunisti u tal- u minnaħa l ohra li jirġaw jihdu Miami. E, u e, emżonnej nuħom li tkun verament kultura li tkun verament kubana. Kuba miex bis mandiġ kultura komunista bis tola għas il-reġim Batista mandu iġi e, mandu jkunem revival fuqu. Imma għandu jkollha demokrazija bħal dik li kella fl-Europa, dik li kella l-Europa eh, eh, bħala tranzizjoni mill-pajjiżi ex komunisti. Ġa għaxar snin ilu il- eh, l-Istati Uniti kellhom opportunità ineħħu dan l-embargo wara li waqa il-ħajt ta' Berlin. Aħna nittamaw illi bl-offerti li se nagħmlu se nkunu noħol u kalendarju ban principali biex l-oppozizjoni demokratika f'Kuba ikolla perspettiva biex tkun tista' tinnegozja ma' reġim meta jkun hemm l-ewwel elezzjonijiet demokratiċi f'Kuba bħal postijiet oħra fid-dinja, grazzi. Issa qegħdin fil-kaċ tiegħi. Għanna seba' kellima. Nibdew bis-sur Polċak. Grazzi ħafna, President. L-għonet nishtiq najt illi l-esperienzi kollha ta' Kuba f'dawn l-aħħar snin kien pis kbir illi eh, essa hija ħaġa tajba li inneħħu dan id-dialogu l-Unjoni Ewropea tixtieq tibda u ġabdiet bdiet ma jistax jinfetaħ minar kondizjonalitajiet għanna noħol u limiti nifukaw li niproteġu il-prinċipi bażiċi ta' drittijiet tal-bniedem. U jiena nishtiq napoġġa il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u dokument eh, dikjerat minn Václav Havel aħna id-drittijiet tal-bniedem u ma' prinċipi prinċipju fondamentali li ma nistawx niskambjaw ma' ħaġa li m'għandix valur, ta' għanda valur baxi li jista' jkollna mill-Kuba, rridu nizguraw li negozjaw fl-interess tal-poplu eh, kuban. Imma dawn il-negozjati għandu jkollhom limiti, red lines għall-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. il kelim li messa għal-minuta. Grazzi, President Sassoni. Wasal il-moment, Signori, illi aħna nibdew periodu ġdid ta' relazzjonijiet bil-Unjoni Ewropea u Kuba, bazata fuq il-ċessità li tavanza demokrazija f'dan il-pajjiż u l-inkoraġġament tal-iskambju ekonomiku aħna rridu nakkompanjaw Kuba fil-proċess attuali ta' bidla u modernizzazzjoni u nipromuovu eh, il-kooperazzjoni bilaterali u dialogu politiku fuq kwestjoni importanti bħal promozzjoni ta' drittijiet tal-bnidem u ta' ċittadini, libertà ta' espressjoni f'dan il-proċess importanti ta' tranzizjoni. Kuba għandha l-potenzjal issir membru tal-ACP u għandha tkompli tiżviluppa relazzjon, għandna niżviluppaw relazzjonijiet ma' dan il-pajis billi napoġġaw din it-talba dan huwa pass importanti lejn eh, relazzjoni għawa bejn l-Europea u l-Kuba billi nuru rispett għal din il relazzjoni u bil-inħarsu lejn il-progress li Kuba tista eh, tikseb fil-futur jinn naħseb li Kuba se jkollha ħafna eh, xtikseb fil-futur. L-Onorevoli Marias. Grazzi President. il relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina għanda tkun priorità strategika fil-dinja li nejxu fija. U Kuba hija żvilupp eh, speċjali għax il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea tista' tista' tkun indipendenti eh, Kuba tista' tkun indipendenti mhux tkompli ma' l-Istati Uniti u dana jista' jkompli eh, relazzjoni ma' Kuba hemm bżonn ikun hemm dialogu bejnietna u Kuba fil-qasam ta' dritti tal-bniedem u dan m'għandux ikun eh, ma nux nistaħbaw fuq dan biex nkunu nistaw mbagħad nagħmlu intervenzjoni fil-Kuba. Jiena naħseb li aħna jista' jkollna sitwazzjoni bażata fuq benefiċċji reċiproċi u rispett reċiproku. U m'għandniex nużaw rizorsi tagħhom. Eh, nokriċ għal minuta. koji su bili u kubanskim zatvorima. Grazie. Xiftit snin ilu jina kelli l-opportunità nitkellem ma' nies illi kienu fil-ħabs fil-Kuba. U dawn it-għad maħħom u kienem ħafna eh, istennija mill minna ħatana l-poplu kollu li kien etibati fi Kuba li kien il demokrazija illi eh, jistħollu l poċtana eh, situazzjon normalizzazzjoni mar fi reġim attwali hija ħaġa tajba li intlaħa progress lejn id-demokratizzazzjoni aħna m'għandniex ninsew illi il-poplu li bata fl-moddi u rridu niskoraw li dritti tal-bnidem ikun rispettati kol-impien. Meċna għal-minuta. Grazzi, President. Grazzi, Kummissarju. U anki kollegi għad-dibattitu. Jina kontent ħafna e, nisma pratikament il-kulħat jgħajt li l-imblok ma irsolva xej illi eh, eh, jekk wieħed jiffirma ftejmiet li m'għandhomx sens ma jgħinx laqas dan huwa dak li konna nagħmlu fil-passat u rridu nieqfu issa jekk irridu nibdew relazzjonijiet ta' sħubija, rridu narfu li għamilna ħafna żbalji fil-politika barranija fil-passat, rridu nibdew nagħmlu l-affarijiet sew issa. Illum qed ikkommu fuq id-drittijiet tal-bniedem, id-dritt tal-ħajja dinjifikata impik. Dawnu ma kolla dritti tal-bnidem li huma normali f'Kuba u rridu nistaqsu jekk dawnu mhix normali fl-Ewropa qabel ma nitkellmu u nagħmlu lezzjonijiet, nagħtu lezzjonijiet lil ieħor. ejja nirranġaw situazzjoni eh, f'pajjiżna u narawx kondizzjonijiet jgħixu fihom il-Kubani u dawk li jgħixu fihom eh, l-Unjoni Ewropea. Jiena grat ħafna lil eh, rappreżentant Oli. Is-sur Xolt eh, għal ħar intervenzjoni għal-minuta. President, Kuba għal ħafna snin kienet eh, argument tabu. U għal ħafna snin kien, kienet izolata mill-kooperazzjoni ekonomika kemm mal-Europa kif ukoll mal-Istati Uniti. U dan ħallet Eh, konsegwenzi fuq iż-żewġ naħat għal daqstantina nilqa l-isforzi li saru biex intejbu relazzjonijiet ma' Kuba u biex naslu għal biex niffermaw ftehim ma' dal pajjiż. Però irridu anki noqogħdu attenti f'dan l-isforz, dan huwa pajjiż illi mhux se jippermettilna nimponu d-demokrazija tagħna. Aħna fl-Unjoni Ewropea rridu nirrispettaw id-diversità u narfu id-dritt tal-poplu kuban li għamlu deċiżjonijiet li jgħidu deċiżjonijiet tagħhom. Jekk aħna għanna il-orti ta' drittijiet tal-bnidem hawnhekk fi Strasburgu, jekk irridu nirrispettawhom dawn, irridu hemm ħafna allura hemm ħafna eh, ximbidlu. Issa il nisimgħu minn il-Kummissarju Hahn li jitkellem fisem il- Eh, e, signora Mogherini. Grazie President, signore. Nibda billi nerġa nirringrazzjakom għal dan il dibattitu u għal dan l-iskambju sinċer li kellna fuq ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Kuba. il Inni uh, nota illi s-sur Barandjanan tkellem u dispjaċiħ għal li signora Mogherini miexaw l-lum, jena nishti najt li eja miexaw għalix bħalissa edha eh, prezenti f-tahdidit bejn eh, f Vienna bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iran, oni tamaw li kunu jistaw jilħu f-tajim. Issa biex nitkellem fuq il sujġetta dibattitu, passoltu eh, u soltu illi hemm ħafna pożizzjoni differenti li mhumiex faċli li wieħed jirrikonċiljom. Wara illi smajt l-intervenzjonijiet kollha b'attenzjoni, jiena nħossi li l-Unjoni Ewropea hija mixja sow fil-triq li adottat fl-2014 ta' impenn iktar mill-qrib ma' Kuba biex nizviluppaw relazzjonijiet tagħna u nsibu mezzi paċifiċi u impromovu l-interessi tal-Unjoni Ewropea. Il-konklużjoni ta' dialogu ta' ftehim ta' kooperazzjoni se jkun pass importanti l qudiem lejn dan u se jagħti pjattaforma għal dialogu konstruttiv u biex inżidu l-kooperazzjoni. Il-konsolidament tal-impentana u eh, l-atmosfera ta' fiduċa reċiproka u essenzjali biex nizguraw li relazzjoni tana timxi skont interessi tana. L-Unjoni Ewropea, l-esperienza tal-Unjoni Ewropea tista' tkun rilevanti ħafna eh, fil-modernizzazzjoni soċjali. L-Unjoni Ewropea tista' turi kif tista' ġib flimkien Eh, ekonomija bazata fuq is-suq bi protezzjoni soċjali avanzata u protezzjoni ta' ċittadini. Kien hemm min tkellem fuq il-tħassib ta' drittijiet tal-bniedem aħna attenti ħafna fuq dan is-suġġett u aħna naqblu ħafna eh, fuq dan kif diġa għat fil-introduzzjoni u għal din ir-raġuni, din il-kwistjoni eh, tkellimna fuq aktar minn darba mal-imsiħba tana kubani u bdejna diskussjonijiet fuq drittijiet tal bnini anke qabel ma jinala il-dialogu eh, politiku ta' kooperazzjoni biex niżguraw li konna pjattaforma ta' kooperazzjoni għal diskussjonijiet kostruttivi mill-aktar kmini possibbli Ek l-Europa tixtieq tkun parti mill-proċess storiku li għaddej bħalista f'Kuba u jekk aħna nimmiraw għal biex inħeġġu dan il-proċess jekk irridu inħeġġu l-reformi jrid ikollna xnajdu fuq id-drittijiet tal-bniedem, aħna kull ma nistgħu nagħmlu għal nimpenjaw ruħna ma' Kuba u dan li qed nagħmlu u naħsen komplu nagħmlu anki fil-snin li ġejjin. La diskussjoni. Grazie ħafna nala eh, dibattitu.